għandi xi avviżi rċevejt mill-grupp tal-PPE talba biex tiġi maħtura Elizabeth Morin Chartier bħala membru tal-Kumitat fuq drittijiet tan-nisa u tal-igwaljanza tan-nisa hemm xi kummenti li allura dina hija ratifikata u